demokrazija u l-istat ta' dritt permezz ta' artiklu 1.35 ta' regoli ta' proċedura u nistaw ndummu s-sija massimu niddiskutu dan il-punt. L-ewwel punt huwa il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq il-kas tal-Burundi, il-kas ta' Bob Rugurika. Grazzi ħafna, Sur President. Bob Ruburika kien ġurnalista mill Burundi, il-direttur ta' l-RPA, il-Radio Public African The mort of the... Uwa akkużat illi kixef informazzjoni fuq il qtil ta' tlet um, sorijiet taljani anzjani. L-akkuża fil-fat hija illi Supposta din l-informazzjoni lill-awtoritajiet eh, Imma din kienet biskuza biex dawn jarrestaw li l-ġurnalista u biex għamlu eh, eh, ħajtu aktar diffiċli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 Grazie President, jina u koll ħdimt pala ġurnalista għal ħafna snin u um, e, e, e, jina minħabba dan il-sens ta' ġustizja li nħoss, nħos li l-anka dan l-obbligu illi niddefendu l-dawn il-persuni li jkunu f-situazzjoni diffiċli mux tajab li jiġu persegwitati persuni li kunu għadin jamlu xolom bħal ġurnalisti per eżempju ġew maqtula tlet reliġjużi tlet sorjiet u dan il-ġurnalista għamel il-xol tijaw huwa irrifjuta li jati l-ismijiet tas sorsi tal-informazzjoni li kellu u e, e, dan ovvjament ma jistax jagħmlu ma jistax jikxef il min kun għamel xi konfessjoni u l-Parlament għamel tajjeb li jagħmel din ir-riżoluzzjoni. L-Onorevoli Nartis sal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Għan nitkellmu fuq il-punti nifsu l-Unjoni Ewropea tat 438 miljun euro lil Burundi sabiex it il-soċjetà ċivili u hemmhekk il-Burundi ġi klassifikat il-142 minn lista ta' 180 fuq il-libertà ta' l-espressjoni xet jiġri għawnek dan il-kas huwa xi ħaġa inaċċettabbli, xi ħaġa li tmur kontra l-istess għajnuna illi l-Unjoni Ewropea tat finanzi lil dan il-pajjiż. Lilin mill l-argumenti metafiziċi filozofiċi dak li qegħdin hawnhekk huwa xi ħaġa vitali. Il-Burundi irrit jobdi dawn ir-regoli ta' elezzjonijiet u anka jillibera l dan il-ġurnalist. Apparti minnek ikun konformi ma' artiklu 96 tal-ftem ta' Kotinu. Grazzi, Sur Koraw. Grazzi. Bob Rugurika li huwa direttur tal radio Pubblika Afrikana qatt ma emmen il-verżjoni uffiċjali tal-uffiċjali Burundiżi dwar eh, dak li suppost qatel lil dawn it-tlet reliġjużi eh, l-autoritajiet qed jgħidu li min qatel kellu disturbi mentali. Issa il-kollega Nartu kol sema illi Iva, għawnek għanna il-kustjoni tal-libertà tal-istampa. Fil-Burundi tal-waqsa jkonna l-elezzjonijiet, bekk eja in provan kunu koerenti fl-approċ tana f'pajjiżi fejn jiġru dawn l-affarijiet fejn dak li huwa skomdu għal-gvern jintbat il-ħabs. U ejja wkoll nifukaw fuq il-lajnuna u l-appoġġ tagħna lil dawn il-pajjiżi. F'din ir-riżoluzzjoni aħna qegħdin ukoll nitolbu li Rob Bob Rugurika wkoll jinħeles minnu fih. Vielen Dank. Verfasserin ebenfalls Lidia Senra. Grazie ħafna. Signora Sena Rodriguez għal minuta. Grazzi, Sur President. Illum irridu niġbu attenzjoni fuq il-kwestjoniet il ta' dritti tal-bniedem u relazzjoniet tagħna mal-Burundi. Biex nirrispettaw il-libertà eh, ta' l-istampa il-ħelsin ta' Bobru Gurika, li ġie arrestat tal-li esprima ruhu ma nistawx ninsew il l-interessi tal-setat tal-ponent u ma marbutin mill-qrib mal-faqar fl-Afrika però irridu nejdu kol illi il-Burundi għandu ħafna eh, rizorsi naturali u kol. Għalek rridu nappellaw l-istati membri u l-Komissjoni kull min jati xi fondi biex namlu xi ħaġa fuq il-malnutrizzjoni il f'dan il-pajjiż anke nipromovu l-agrikoltura illi toħloq kemm ikel kemm xogħlijiet il-ċittadini ta' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Signora Vider Holzer għal minuta, grazzi kollegi, matul dawn l-aħħar 10 snin il-Burundi għadda minn żviluppi koroħ ħafna. Hemmhekk hemm ħafna nies Anzi, hemmhekk hemm ħafna nies illi għandhom sitwazzjoni reali aħjar minħabba li l-pajjiż mexa l anke fejn għandax taqsam eh, demokrazija u għalhekk l-elezzjonijiet huma aspett importanti brabta ma' dan il-qasam, però ma jistax ikun hemm limitazzjonijiet fuq il-libertà tal-istampa. Bob Rugurika huwa vuċi importanti ħafna għal dritti tal-bnidem u d-demokrazija u lek nitolbu l-gvern biex jeħles lil dan il-ġurnalist u għanna nkomplu namlu pressjoni fuq il-gvern. Grazzi ħafna. Il-Sur Ponga għal minuta l-aħħar autur ta' din il-mozzjoni. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, it-tini darba minn mindu beda dan il-mandat parlamentari li qegħdin nitolbu il-ħelsien ta' dan il-ġurnalist, anzi li qed nitolbu lill-gvern tal borundi biex jirrispetta drittijiet tal-bniedem. Illum qegħdin nitkellmu fuq Bob Rugurika eh, illi ġie arrestat fl-20 ta' Jannar ta' din is-sena fuq rapport marbut mal-til ta' tletzorijiet taljani. F'dan ir-rapport huwa implika illi dawk il wetqu dan ir-reat kienu membri ta' servizzi tal-intelligenza. Sur Rugurika waqt intervista ma' ma tax is sor tiegħu għalhekk għalek ġi moti 20 sena il-ħabs. U Għalhekk il-Burundi irrit jirrispetta il-dmirijiet tiegħu fejn għandhom xaqsmu drittijiet tal-bniedem anka brabta mal elezzjonijiet illi ġejjin f'Mejju importanti li dawn l-elezzjonijiet jimxu b'mod tajjeb. Grazzi ħafna is-sur poċbistil għal minuta. Grazzi, Sinjur President, Sinjuri, jiena nixtieq nikkongratula li l-awturi kollha ta' din il-mozzjoni dan huwa każ importanti ħafna, każ ieħor li jinvolvi ġurnalist li ġie akkużat, investigat u irridu nkunu ċari, is-sitwazzjoni hija waħda kera ħafna li x'huma għax huwa ġie akkużat li ikkopera f'dan ir-reat. Dan huwa abbuż tal-ġustizzja f'Burundi, rridu nkunu ċari. Dan il-pajis huwa imsieħeb tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin nappoġġjaw finanzjarjament lil dan il-pajjiż u aħna mhux suppost qegħdin eh, nappellaw biss għal dan il-ħelsien. Hawnhekk apparti minn hekk kien hemm tliet ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi ġew maqtula lek għandna id-dritt anke nieħdu sanzjonijiet. Is-sur Caputo għal minuta. Grazzi President, dal-waqt se jkollna l-elezzjonijiet fil-Burundi u allura hemm spettativa kbira riżultat elettorali. Il-Burundi huwa pajjiż fqir ħafna, hemm livell qawwi ħafna ta' korruzzjoni U f'dan il-kontest ta' instabilità soċjali politika, l-arrest mhux ġustifikat ta' Bob Rugurika, ġurnalist u direttur ta' Radio Pubbliku Afrikane xaġan kwetanti. inkwetanti hemm l-inkwit u hemm ukoll il-biża li ma jkunx hemm l-investigazzjoni fuq it-tlet sorijiet maqtula. U allura hemm riskju li anki huwa iksofri tortura u anki pressjoni psikoloġika. Importanti li dan il-ġurnalist jinħeles u anki um, il orti ikkonfermat il-kondanna tijaw. U għallura irridu nittolbu illi huwa jinħeles u mill-ġdid ikunem il-rispett għad-demokrazija fil-pajis. Domnu Castaldo, un minut. Grazie, Sur Castaldo, un minuto. Grazie, President. Grazie, President. Kem um għal raġel f'Burundi it-tfiċija tal-verità u kemm irid iħallas għax ikun raħafna it-tlet sorjiet tilfu ħajjithom eh, Bernardetta Olga u Luċija. Il-sur Orurga jista ikun illi ħajkollu għatta 20 sena il-ħabs minħabba li eh, daħal id-dubji dwar dak li kien qed jintqal huwa intefa fil-ħabs, um, eh, ħabs fejn infow persuni li jkunu jridu jridu jal-ulom ħal-om eh, l-autoritajiet tal-Burundi. Aħna nitolbu l-Helsin tijaw immedjat u li dan jienata il-permess li jagħmel ix-xogħol li jagħmlu il-ġurnalisti u l-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem. Ma jistax ikun li għax waslu l-elezzjonijiet eh, jipprovaw jifgaw u l-ħna ta' daw kollha jkunu u jitkellmu, ma nistax nippermettu għadi. Intru un minut. Grazie ħafna Sur Gambus għal minuta. Mhux għandum, Sur President, għaliex kemm il-darba diskutajna dan il-pajjiż. Il-Burundi, l-arrest ta' Bob Rugurika fl-20 ta' jannar wara li kien hemm dawn il-rapporti marbuta mal-qtil ta' tliet sorijiet illi kienu qegħdin jappoġġaw lil komunità lokali. Din hija xi ħaġa li tinkwitana. Mhux biss ħabba l-qtil manka ħabba is-sitwazzjoni ta' Sur Bobru Gurika li hija il-ħabs illi jistgħu iwasluh biex qatt 20 sena l-ħabs Ndu nappellaw lill-awtoritajiet biex jeħilsu lil Sur Bobru Grika mill-ewwel għaliex l-arrest tiegħu huwa wieħed sproporzjonat u jmur kontra l-libertà tal-espressjoni. il-ċittadini tal-Burundi jridu jiddeċidu jew dritti tal-bniedem jew inkella l autoritarizmu Grazzi, signora Tapardel, għal-minuta. Grazzi, Sur President il-libertà tal-espressjoni huma pass importanti fid-demokrazija, edin fejn edin, dak li edin jiġri fil-Burundi, dak li qed jiġri fil-Burundi u ħaġa importanti elezzjonijiet f'Mejju, anka mod reġjonali, reġjun li huwa fraġli ħafna l-Unjoni Ewropea tħares iċ ċittadini tal-Burundi, tiżgura li d drittijiet tagħhom huma imħarsa u li hemm eh, ambjent stabli f'dan ir-reġjun. L-Unjoni Ewropea tittiżgura li f'dan iż-żmien hekk delikat il-pajjiż ma jimxiex lura. Nitolbu lill gvern tal-Burundi illi jirrispetta d mirit tiegħu li jirrispetta drittijiet tal-bniedem li jkollu elezzjonijiet ġusti u il-miżuri illi għanna taħt il-sistemi eżistenti nużawhom ukoll. Grazzi ħafna nimxu għal proċedura KHDI. Għanna erba talbiet għal mikrofonu u l-koll sa jkun jistaw jitkellmu. Is-surventa għal-minuta. Id-direttur ta' radju pubbliku ġi arrestat meta ippubblika rapporti dwar il til ta' tlet reliġjużi Italjani. Burundi huwa pajjiż fej jiġu persegwitati l-attivisti jippruvaw waqfu il-medja u anka l-informazzjoni li jkun hemm dwar abbuż minnaħa tal-gvern. Anka tkellimna dwar it-tabib Bonib, il-gvern ta' Burundi ħal li jirrispetta il-libertà tal-istampa u tal-espressjoni bħala parti mill-tejjem ta' Kotonu. l-akkużi kontra eh, il-ġurnalista ridu jkunu eh, bazati fuq il-fatti għalek jiena eh, nitlop li l-gvern tal-Burundi li jirrispetta dan anka biex ikun hemm elezzjonijiet onesti fl-2015. Domna Kienge se Grazzi ħafna, signora Kienge, għal minuta. Ġerġajna kenna violazzjoni tal-libertà ta' espressjoni li tolqot mhux biss ġurnalisti, attivisti u anki membri ta' partiti politiċi. Bek għandna mill-ġdid każ wara każ li aħna konna kundanajna ta' Bonimpa issa għandna situazzjoni sejra l-ar minħabba l-elezzjonijiet presidenzjali li jmiss. Bob Rugurika li rrit jitfadaw fuq il-mwiet ta' tlet reliġjużi Luċija Bernardetta u Olga u allura trittijiet umani huma universali u dan jinkludi libertà ta' espressjoni u dan ansibuh fl-artiklu ta' drittijiet umani għal dak li għandu x'jaqsam ukoll id-drittijiet ċivili u politiċi ta' ċittadini u anki il-Karta Afrikana ta' Drittijiet Umani. L-Unjoni Ewropea bekk għandha responsabilità li tagħmel sorveljazzjoni ta' tali klawżoli u bekk ukoll tissanzjona kolunkwa każ ta' ksur ta' drittijiet umani. Iridu nagħmlu monitoraġġ is-sitwazzjoni qabel elezzjonijiet biex bekk ma jkunx hemm violazzjoni azzjonijiet ripetuti mhux biss li joltu il-proċess ta' demokratizzazzjoni iżda anki joltu is sikurezza tal-Burundi u anki il-reġuni il reġuni tal lakes Grazzi. Grazzi su Maria Salminuto. Grazzi. Il-situazzjoni fil-Burundi dejjem sejra għall għallar risqin lej l-elezzjonijiet ta' Mejju, reġim jgħat jopponi l-libertà tal-espressjoni, il-medja, anka fuq il-kampanja elettorali ta' ah, partiti ta' oppożizzjoni. L-arrest ta' Bob Rugurika li huwa attivist u anka direttur ta' stazzjon tar-radju. Għalfejn sar dan għaliex dan kien mod ta' kif seta jitkellem fuq rapport dwar kas tal-2014. Għalek aħna nitolbu l-ħelsin immedjat ta' Bob Rugurika. Grazzi. Is-Sinjura Bastareċa għal minuta. Grazzi ħafna sur President Bob Rugurika. Rave Badawi, Sur Lopez għandhom xi ħaġa inkomuni. Dawn qegħdin il-ħabs mingħajr l-ebda raġuni b'mod illegali u kollha sofrew abbuż tal-drittijiet tal-bniedem kontrihom hawnhekk jiena qed nieħu pjaċir li qegħdin nitkellmu fuq din il-kwistjoni għaliex nix ikonna standards doppji irridu nindirizzaw il-każijiet kollha fid-dinja anka jekk hu persuna wieħed li huwa involut. Għaddit sena mill-protesti fil-Venezuela fejn mijiet ta' persuni anzi kien hemm min tilef ħajtu u mijiet ta' persuni intefaw il-ħabs. Għalhekk fl-Ewropa irridu dejjem niddefendu id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Is-sur Itur Gajis għal minuta, grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Sfortunatament id-drittijiet tal-bniedem fil-Burundi mhumiex rispettati laqas il-libertà tal-espressjoni u dik tal-medja. Situazzjoni simili li nsibu anke f'pajjiżi oħrajn fid-dinja dejjem ikkundannajnija u għalhekk xi ħaġa tajba illi anke nsemmu dak illi sar anzi seħ fil-Venezuela Dawn huma affarijiet li qegħdin jiġru kuljum bħal ma qalu l-kollegi hemm ukoll elezzjoni f'Mejju u għalhekk aħna nitolbu il-ħelsien ta' dawn l-attivisti ġurnalisti li huma miżmuma b'mod illegali fil-ħabs. Nitolbu ukoll li jobdu ir-regoli demokratiċi fil-Burundi. Infakkar persuni oħrajn li huma miżmuma b'mod illegali. Bħal per eżempju l kasta ta' Leopoldo Lopez fil-Venezuela. Grazzi ħafna sur Jakovkic għal minuta. Din id-darba qegħdin nitkellmu fuq każ simili kemm il-darba seħ til ikra u hemm ħafna interessi f'dan ir-reġjun ta' l-Afrika. Dan huwa pajjiż li hom sieħeb tal-Unjoni Ewropea u hemm ukoll ġurnalist involut f'dan il-Parlament. Kemm il-darba jkollna dibattiti simili jew ikonna xi msieħeb li joħloq eh, problema jew inkella jkun hemm xi til ikraħ, anke meta ddiskutejna il-Kongo. il kongo kien hemm ukoll l-interessi ekonomiċi ta' dan ir-reġjun. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ġurnalist, fuq drittijiet fundamentali. Għalhekk għandna jkollna politika komuni illi tibgħat messaġġ ċar li l-imsieħba kollha tal-Unjoni Ewropea il-dritt tal anzi drittijiet fundamentali ma jistgħux jiġu miksura. Kellim li jmiss. Sur President. Il-separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja u l-drittijiet tal-bniedem wassal għal l-arrest ta' dan il-ġurnalist. U sa issa mem libda indikazzjoni li dan il-ġurnalista jinħeles anka brabta mal-kas fi Saudi Arabia per eżempju. Importanti illi aħna eh, niftakru fil-politika sterna tagħna, nfakkar ukoll fil-mistoqsija li għamilna fil-erba ta' frar. Biex naraw x'miżuri sa nieħdu Grazzi. Grazzi. Anzi, l-kellim jgħaf jitkellem. Sorry, my mistake. Zbal tiegħi. Jgħid il-President. Kuħat irid jitlaq kmieni. Is-Sur Kummissarju, Onorevoli membri, kollegi, Jina grat ħafna għalikom membri tal-edin titkellmu fuq dan is-suġġett infakkar li ir riżoluzzjoni tal-Parlament ta' Settembru fuq il-Burundi hawnhekk saħqet fuq il-drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajis. Tkellmet ukoll favur dialogu politiku iktar b'saħħtu f'dan il-pajis. Minkejja dan, għad fadal ħafna kustjoniet li rridu jiġu indirizzati. Ek kif sa jseħħu l-elezzjonijiet prezidenziali u lokali f'dan il-pajis. It-ħassib tiegħi huwa simili għal dak ta' Signora Mogherini fuq l-arrest tas-sur Rugurika wara illi l-istazzjon tar-radju tiegħu xandar rapport fuq til ta' tlet sorijiet taljani illi ma kienx segwit minn inkjesta indipendenta. Dan joħloq ċerta tħassib speċjalment meta tqis il-klima ta' qabel l-elezzjoni. mem lebda bazi legali biex dan il-bnidem jiġi arrestat. Il-kustjoni kieku ġiet indirizzata ehm, fil-qafas legali jew inkella fil-Kunsil ta' Komunikazzjoni ta' dan il-pajjiż, kollegi, il-kapijiet ta' delegazzjoni tagħna f'Buġumbura irridu jiċċekkjaw illi dan jirdu eh, jċekjaw illi l-kondizjonijiet ta' arrest dan il-persuna huma aċċettabbli, nitkellmu favur il-rispett tal-espressjoni tal-medja. Wara l-arrest ta' Surru Gorika, il-kas tiegħu semma fil- fil-dialogu politiku li għandha l-Unjoni Ewropea mal-Burundi insistejna fuq ir-rispett eh, għal liġi fuq l-espressjoni tal-istampa u l-espressjoni u l-libertà tal-espressjoni kif ukoll appell għal ħelsin immedjat tiegħu. Dawn il-messaġġi kienu pubbliċi minħabba komunikati li nħareġ wara id-dialogu aħna sprimejna u koll tħassib tagħna fuq l-impatt politiku ta' din il-kwistjoni meta tqis meta ġrat meta ġara dan il-każ anka l-aspett ta' kredibilità tal-awtoritajiet fejn għandha x'taqsam l-elezzjoni. Nerġa' nisħaq kemm importanti l-elezzjonijiet illi eh, li ġejjin ikunu trasparenti, ikunu kredibbli. Jekk dan il-ġurnalist jinżamm il-ħabs, inkunu qegħdin nirċievu messaġġ li inkwitana. Inkomplu niġġieldu biex dan il-bniedem jinħeles, nilqaw il-fatt illi aħna nikkomunikaw mal eh, regolari nikkomunikaw b'mod regolari mal-kollegi tagħna fil-Burundi għandna l-impenni kontratwali irridu inkomplu dan id-dialogu jkun wieħed b'saħħtu unkomplu inwaslu l-istess messaġġ illi aħna l-appoġġ tagħna għall-elezzjonijiet huwa marbut mar-rispett min-naħa tal-Burundi għal dmirijiet kollha tiegħu brabta wkoll mal-liġijiet elettorali fir-roadmap. Ovvjament ukoll sa nieħdu vantaġġ ta' kull opportunità li għandna biex insegu dan il-każ ta' Sur Gurika. Grazzi. Thank you, Mr. Commissioner. Grazzi, Komissarju. Mela,